biex tassew inwetqu il-programm ta' trio u nawgura kull suċċess lil presidenza Pollakka. Vielen Dank, Frau Thüri. Grazie ħafna. Mekko sanna fit minn dan id-dibattitu għaddu s-sal-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna rapport zittess il-pak fid dawl ta' s-sena 2020 indirizzaw l-sfidi tal-futur fl-ambitu tal-ikel ta' rizorsi naturali u dak territorjali. Referenza EA700202-2011. Nibdew bil-rapporter. Herr Präsident, Herr Kommissar. Grazzi, Sur President, Kommissarju, Onorevoli Membri, Eżis Kollegi, 50 sena ilu fl-1961 kon dejt il-karriera tiegħi bħala bidwi u minn dak iż-żmien il hawn kont eh, gwidat xogħli mill-pak kienet parti integrali tal-unifikazzjoni tal-Ewropa u sa mill-bidunet kien hemm tibdil kbir fil-miżuri taħt il-pak qed nippruvaw inżidu l-produttività tal-ikel u nsiru aktar indipendenti mill-importazzjoni. L-Ewropa issa ġenerat ħafna ikel żejjed u s-sitwazzjoni inbidlet u qed kompli tinbidel fil-fatt. Għal daqstant komplejna li riformaw u l-lum ser nitkellmu dwar ir-riforma li jmiss illi hija tibdil fil direzzjoni tas-CAP tal-PAK Bis-sena 2020 fil-mira tagħna inkontra porter fuq suġġett u neħu gost nara illi il-kompromessi kienu ta' suċċess fil-gruppi politiċi kollha. Ma stajniex ovvjament ninkludu l-opinjoniet kollha ma żgur għandna maġġoranza kbira fil-Kumitat għall-Agrikoltura u dan huwa sinjal ċar ta' kif il-Komitat tagħna iħares lejn l-evoluzzjoni tal-PAK minn issa sal-2020. Wara l-2013 il-PAK se tkompli eh, iġġib timbru fuqa tal-Parlament Ewropew. Grazzi trattat tal-Lisbona, grazzi għal kollegi, għal kooperazzjoni u l-appoċ illi urew l-President tal-Komitat, Sur De Castro, li shadow Rapporters, għal kooperazzjoni eccellenti tagħhom u tarita tagħhom għal kompromess. U grazzi wkoll il-Segretarjat, il-gruppi politiċi u l-istaff privati għaj għal xogħol eċċellenti. Issa, fuq ir-rapport innifsu is-sigurtà fl-ikel u s-sigurtà fil-provista tal-ikel huma il-muftiħ fil-politika tal-pak. Irridu nkunu sostenibli, irridu nkunu kompetittivi fil-bidja tagħna. Il-konsumaturi tagħna irridu ikel ta' kwalità u jridu wkoll enerġija sostenibli u enerġija rinnovabbli. Għanna bżon sigurta fl-ippjanar għal bdiewa tagħna u dan u li rridu namlu għażmin li ġej. Il-rapport jgħid moċċar li napoġġaw il kummissarju meta jgħid illi l-agrikoltura għandha tkompli tkun appoġġata mod finanzjarju kif, kif kienet sissa. Ma nistawx naraw tuħ fit-tieni pilastru. il kolt kellimna kontra dan fil-gruppi politiċi kollha. Biċċa xogħol oħra importanti hi li għandna nirrevedu il-pak li hija fil-qalba tal-kompromess qed insejħu għal firxa fil-piżiet fost l-istati membri sabiex il-kompetizzjoni igawdi minna kulħadd hemm bżonn imorru li lin minn benchmark storiċi u noħolqu limiti ġodda hemm bżonn illi nirrispettaw is-sussidjarjetà u naħsbu wkoll li huwa importanti illi nintroduċu anzi niprevjenu l-introduzzjoni ta' sistema ġdida ta' ħlasijiet għal sussidji illi twassal għal diffikultajiet kbar amministrattivi. Fl-aħħar mill-aħħar sibna kompromess u ħafna mill-kollegi se jkunu jistgħu jivvotaw fuq dan għada biex bekk nibatu messaċċar dwar id-direzzjoni l-ġdida l politika tal-bidja tagħna se segwi l-grupp tal-PP żgur se jappoġġa bisħiħ dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Sur Dess issa fisem il-Kommissjoni il-Kummissarju Ċolos. Si, euh, Monsieur le Président, euh, Monsieur le Rapporteur. Grazie ħafna, Dan ir-rapport ġej fi żmien kruċjali, żmien meta l-Kummissjoni Ewropea trid toħroġ bi proposti leġislattivi konkreti u li se jkunu preżentati f'Ottubru li ġej. Jina xtaqt nirringrazzja l-Sur Dess, il-rapporter, għaxol sibi tijaw. Għaxol sibi tijaw fl aħħar ġumatu xoru, grazzi u koll l-membri tal-Kumitat Agri għall-isforzi tagħhom u anka tal-fatt li diskussjonijiet li kellna sissa ħallew il-frott. Ħafna mill-opinjonijiet eh, espressi huma konformi mal-opinjoni tal-Kommissjoni. Dawn ma' kwestjonijiet li l-Kommissjoni xtaqet iddiskuti anka eh, dan semmejni fil-dokument li produċejna ħna s-sena li għaddit fuq is-sigurtà tal-ikel Naħseb li din hija ħaġa essenzjali għal-bidja. Tajjeb illi nippreservaw iż-żewġ pilastri tal-politika kif qal tajjeb is-sur dess u bżonn irrikonoxxu ħtieġa għall eh, greening tal-pak hemm bżonn illi nimxu lejn l-integrazzjoni u l-immaniġjar ta' rizorsi naturali, hemm bżonn li l-fondi jitqasmu kif suppost u hemm bżonn illi jkollna budget Illi kun ugwali għal sfidi territorjali u sfidi oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Ħadd nota tal-fatt illi inkludejt is sugġeriment li napplikaw limiti massimi għal dak nedu x'jaqsam il-plasi diretti. Għandan kollu xtaq nisħaq fuq il-fatt li l-kontribuzzjoni sostanzjali li saret minn kompaniji gbar, dak xaqsam l-impjiegi rurali għandhom jittieħdu konsiderazzjoni u dawn sejġu konsiderati meta nikkalkulaw il-limiti massimi għal kumpaniji agrikoli. kan xaqsam il-fatturi ambientali taħt l-ewwel pilastru u politika rurali msaħħa dawn huma miri importanti sabiex nilqu il-sfidi ta' tibdil fil-klima. Dan kollu se kontribwixxi anke l-istrateġija 2020. Nieħu gost nara li r-rapport jisħaq fuq l-importanza ta' rabta mill-qrib bejn il-ħlasijiet diretti u l-ħarsin ta' rizorsi naturali. L-antija ju li noħroġ dispozizjoni b'dimensjoni Ewropea li tkun konformi ma' simplifikazzjoni tal-ħlasijiet. Jiena nappoġġa wkoll id-decoupling ħlasijiet diretti għaliex il-valur hawnhekk ġa ġie stabilit bl-aġġustament u issa u aktar orientat lejn is-suq. Jiena naqbel miegħek kelli trid tkun realistiku u konkret dak li tagħmel u għal ċertu oqsma speċifiċi illi huma sensittivi ekonomikament, soċjalment u eh, sens ambientali hemm bżonn li decoupling ikunu possibilità. Li se diretta ħaj komplu jaqdu rwol importanti meta jkun nippreserva vitalità ta' territorji. Dan huwa partikolarment importanti f'żoni li huma żvantaġġati. Għal daqstant il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni saħqet fuq l-użu li niprovdu tħul addizzjonali permezz ta' tini pilastru għal żoni li appunt huma żvantaġġati. Ħan neżaminaw it tħassib li esprimejt inti fil-rapport tiegħek u fil-komunikazzjoni fuq il-ġejjieni tal-pakk ħriġ bl-idea ta' mekanizmu dirett ta' poċ għal eh, kumpaniji żgħar u fejn ikun hemm bżonn nissemplifikaw il-proċedura għal sussidi diretti għal dawn il-bdiewa li jaħdmu fuq skala żgħira. Dawn il-kumpaniji fuq skala żgħira jistgħu jiġu mejjuna permezz ta' tieni paljastru meta niġu għall-istrutturar mill-ġdid u dawn jistgħu wkoll jaqdu rwol. Dejjem iktar importanti mhux biss fil- dimensjoni territorjali manka dik ekonomika sabiex isaħħu l-kompetitività tagħhom. Għandak nxaqsam il-ħlas dirett għal bdiju attivi din ħaġa li naqblu perfettament magħha dak li għattinti huwa konformi dak li ngħidu għahna. u fuq dan ser nippruvaw nħorġu b'definizzjoni li tista' tiġi applikata mal-Ewropa kollha u li tikkonsidra wkoll ċertu situazzjoni speċifiċi f'ċertu stati membri fuq is-suġġerimenti jak fuq il-mekkanizmi tassu qed nifoka ħafna fuq dan qed insaħħu l-immaniġġar u qed insaħħu l-appoġġ għal produtturi u l-organizzazzjonijiet tagħhom trasparenta fil prezzijiet u importanti dawn huma kwistjonijiet li ħankunu qed u b'attenzjoni kbira blajnuna tal-valutazzjoni tal-impatt tagħna u bażi ta' dan se iktar qoddim se noħroġ bil proposti konkreti naqbel miegħek fuq it-titjib u t-tisħiħ tal-miżuri għal żvilupp rurali. Hemm bżonn illi jkollna modi imtejba ta' kif nindirizzaw il-problema ta' tibdil fil-klima u kif nindirizzaw ukoll l-maniġġar tal-biodiversità. It-tieni pilastru tal-pakk m'għandux biss jgħinna nelbu dawn l-isfidi imma jgħina wkoll noħorġu politika bbażata fuq l-arfin illi tilqa għall isfidi tal-ġejjini għal dak għandu xaqsam l-ambjent u l-kompetittività. Jiena nassigurakom illi il-Kommissjoni flimkien mal president Barroso l-koll nappoġġaw tini pilastru b'saħħtu fih dan il-pakk. Ħadgost naqra l-opinjoni tiegħek fuq il bdiwa zazax. politika rurali għandha toffri firxa ta' possibiltajiet tal bdiewa zazax. Ħares lejn xista jaqa taħt l-ewwel pilastru tal-pakk eh, viżavija puntu il-bdiewa zazax u nixtieq li l-Istati membri fil-ġejjieni joħorġu eh, bi programmi sekondarji biex ngħidu hekk li jinkludu pakketta miżuri għal bdiewa zazax illi jkunu konsidrati bħala azzjonijiet prioritarji l-Istati membri. Hawnhekk għandi f'moħħi miżuri għandhom xaqsu ma' tal-servizzi, investiment fil-modernizzar u ristrutturar appuntu tal-irtsiset kifat fil- Rapporta kom il-politika tagħna se jkollha bżonn biżejjed rizorsi sabiex tilqa' għall-isfidi tal ġejjini qed nistennew il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-MFF il jmiss li ħajkun ippreżentat bej issa l-aħħar ta' Ġunju għabbażi ta' din il-preżentazzjoni se nkunu nistgħu nistabilixxu il-valutazzjoni tal-impatt tagħna u naqdu flimkien il-proposta ta' Kommissjoni l-ħarifa li ġejja. Għal darbohra grazzi ħafna r-rapport tiegħek jiena les nirrispondi kull mistoqsija u qed nistenna bil-ħerqa dibattitu kostruttiv hawnhekk. Grazzi ħafna, Kummissarju Ċolos. Għanna erba kellima fisem il-komitati nibdew bil-Komitat għall-Izvilupp u l-Onorevoli Arsemis. Simera jatina kap. Grazie ħafna, l-lum qed niddiskutu il-pak il-ġdida u ħafna ikkritikaw il-pak u qalu din twassal għal effetti żin għall-ambjent. U fil-passat għamlet sara lill pajjiżi li qed jiżviluppaw għandhom raġun dawk li jagħmlu din il-kritika ma mhuwiex ġust illi tajt li għalhekk għandna inneħu rizorsi tal-pak. Għaliex il-pak miex biss politika għal-bidja, hija politika wkoll anzi strument fejn nifirxu il riżorsi mill-ibliet lejn iż-żoni rurali iż-żoni rurali fejn hemm bżonn nipproduċu wkoll ikkel, niproduċu ossiġnu, ilma u nħarsu l-pajsaċ, il-foresti u nixxijiet emżon illi nizguraw il-finanzjament tal-pak sabiex il-pak tkun iktar effettiva u aktar sostenibli. Grazzi. Danka kollegi Arsenis, es folgt nun. Grazzi kollega Arsenis al grupp al kumitat Envi l-onorevoli Kadem Baħal Minuta. Grazzi, komissarju, kollegi. Jekk taqsu l-Ewropej xistennew mill-politika Ewropea u ma jridu kwalità tajba tal-ħajja, ehm, saħħa, ambjent, eccetera. u naħseb li l-pak suppost għandha tagħtina dan kollu. Dawn huma stennijiet ehm, importanti għalina bħala politiċi. U koll huma importanti ħafna l-Kumitat tal-Ambjent għaliex aħna rridu dak li jixtiequ ċ-ċittadini tal-Ewropa, aħna rridu ikel tajjeb bnin prodott eh, permezz tal-biodiversità u koll permezz tal-biodiversità tal-metodi ta' produzzjoni. Aħna rridu nieħdu azzjoni għall-ilma tagħna, il-ħamrija, l-arja u rridu wkoll nieħdu ħsiebhom. Irrid ikollna politika tal-agrikoltura li hija tajba għal reġuni kollha u tejn li reġuni kollha għandna bżonn fondi b'xirqa biex inkun nistgħu nagħmlu dan. Grazzi. Il-rappresentant tal-Kumitat tal-Industrija miex magħna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 sigurtà tal-provista u l-globalizzazzjoni. Dan kollu jfisser li aħna għandna bżonn ta' uh, pak li għandha tissigura tħul xira għal bdiewa u wkoll tassigura kwalità tajba ta' ikel u l konsumaturi u tassigura wkoll żvilupp sostenibbli tal-ambjent tagħna. Biex nagħmlu dan aħna jrid ikollna tras regoli trasparenti u sempliċi li jistgħu jiggarantixxu distribuzzjoni ġusta tal-flus lill-bdiema fih dan is-sistema tal-pagamenti diretti. Aħna rridu nagħmlu phase out tal- differenti storiċi u wkoll irridu niftakru li l-mekkaniżmi kollha tal-immaġġjar għandhom ikunu trasparenti. Aħna wkoll irridu niftakru il- eh, il-bdiewa żgħar ukoll. Grazzi. Issa naddu għal kellima fissam il-grupp is-surda tan għal żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi President, Kummissarju, kollegi. L-għunet nil-qaxxol li sar mir rapporter Sur Albert Dess u mill um, Shadow Rapporters tal-li dan it-test li għabbilanċat u ambizzjuż u li ħankun qed nivutaw fuq għada madwar ċur wara rapport tas Sur Lajnen li jitkellem dwar il-pak wara l-2013 il-Kummissjoni Ewropea deċidiet li tappoġġa dan ix-xogħol u tieħu eh, linji gwida u tpoġġihom fil-dokument tagħha ppreżentat Novembru li għadda. Dan għaddam fil-Kumitat tal-Agri u ġie adottat unanimament. Iżda, l-ideja ċittadini hija li huma jkollhom bdiewa li jipproduċu prodotti li mhomx biss affarijiet bażiċi iżda wkoll huma ta' kwalità għal 500 miljun persuna ehm, u anka l-konsumaturi fil-bqija tad-dinja. Mm, din mhijiex sempliċement għażla din għandha tkun għażla eh, filosofika. U hekk jgħid ir-rapport dess li rridu nieħdu approċċ tajjeb rigward tal-pak, l-ambjent, l-ekoloġija u koll jridu neħu pis amministrativ zejjed li ġej mill-istituzzjonijiet u koll istituzzjonijiet nazzjonali. Aħna jridu konna iktar progress rigward tal-pagamenti diretti u koll il-rapport jitkellem dwar viżjoni ġdida fir rigward tal preċessjoni tal-PAK u koll il-globalizzazzjoni tal-kummerċ. Dibattitu l-lum qed isir fi żmien waqt li f'Pariġi għandna l-G20 dwar l-agrikoltura fir rigward tas-swieq globali u r-rizorsi primari, materja prima u koll iswi eh, agrikoli. Għaldastant aħna edin propriment fil-qalba ta' dan il-ħsieb kollu li forsi nistaw bekk nuħorġu b'soluzzjoni globali għal din l-sfida. Kif għedna fil-rapport Lajnen u fil-rapport Garriga fil-perspettiva finanzjara ftit xurilu għadda se kuna din nivutaw fuq iż-żamma tal-budget tal-politika agrikola mill-2014 sal-2020. Aħna rrid naħdmu ħafna biex bekk nassiguraw li nagħmlu l-aħjar għażliet għaliex musser eh, il-kelim ġie interrott. Grazzi, il-kelim li mis, il sur Lefol. Grazzi President, Commissario. Rapporter. Sur Tantan Jitfilu l-mikrofon iżda kienet jgħid li produzzjoni sieħ fuq livell din hija ferm importanti dan huwa minnu issa dawn ir-rapporti ta' qabel kif diġà intqal kif hemm ukoll fil-komunikat tal-Kummissjoni privaw juru li l-Unjoni Ewropea xorta waħda trid pak li tista' tipproduċi ikel fl-Ewropa u tipparteċipa wkoll fil-bilanċ tal-ikel fil-bqija tad-dinja. Dan jeħtieġ impenn politiku fir-regolamentazzjoni tas-swieq. U dan huwa dak li qed niddibattu llum. Jekk aħna ngħaddu dan il-messaġġ fuq livell Ewropew, iva, hemm il-kwistjoni, din il-kwistjoni mitkellmu dwar il-provista Eh, tal-ikel, s-sigurtà tal-provista tal-ikel. Din hija kwistjoni importanti ħafna fid-dimensjoni tas-solidarjetà. Din hija ferm importanti fi kwalunkwe pakk eluf ta' nies li nisofru minn ehm, noqqas ta' ikel fl-Ewropa għandha san din hija problema, intom tkellimtu dwar li nkunu fokati iktar fuq l-ambjent, u s suq ovvjament iva rridu park favur l-ambjent u Irridu li fuq livell Ewropew ikollna pilastru li jkopri dan l-aspett ta' protezzjoni ambjentali u wkoll u din hija xi ħaġa ferm importanti dan huwa kompromess li ġi nnegozjat kien hemm ħafna negozjati u jiena nimpenja ruħi fuq din il-kwistjoni ħafna żmien. Din il-kwistjoni tieħu konsiderazzjoni żewġ fatturi l-impjiegi għaliex huwa importanti li naddu l-messagġ u namlu possibbli għan-nies li jaħdmu fil-bidja. u mbagħad hemm il-kwistjoni eh, tal tassili għal dawn l-għajnuniet. Ma nasibx dan huwa dak Kifed dal-għodu, ma nasibx din problema dik din soluzzjoni dik il-problema. Insomma, jissa kemm ma jkollniex budget sewwa fuq f'livelli tajbin mhux ser nixxa niksbu dan kollu. Issa kif qal il-President tal-Kummissjoni dwar it-tni eh, pilastru, aħna ma nistgħux naċċettaw li jkun hemm tnaqqis fit-tieni pilastru. Grazzi s-sur Lefol, issa l żewġ minuti s-sur Lajn. Uh, uh, uh, Grazzi President kollegi, rapporter, dan il-rapport fil-form oriġinali tiegħu naħseb li poeta famuż ħafna Robert Burns eh, forsi jista' eh, diskrivieh mod ħafna ħjar fil-forma tiegħu iżda l-inqas permezz ta' surdes u raxed u rapporters l-oħrajn kollha eh, fl-aħħar xhur ta' negozjati jistanna rapport li għandu sostanza tajba u koll, aħna nistan nappoġġawha. Iżda nemmen ukoll li għandu nuqas wieħed. Dan ma jirrispondix għal kwistjoni fundamentali mitluba mill-persuni li t taxxa li ħalsu għal pak fil-fatt. U dan huwa dwar l-uncoupled payments u din hija kwistjoni fundamentali aħna jkoll jridu niffaċċaw. Um, ehm, hemm rabta mal-prodotti eh, pubbliċi permezz tal-Gross Compliance u jiena nemmen ukoll li dan ir-rapport forsi seta' kien xi ftit iktar ambizjuż biex jirrispondi għal din il-kwistjoni u jitkellem dwar pagamenti diretti iktar immirati u jinkludi wkoll inċentiv biex jiġu żviluppat mudell ta' agrikoltura aktar kompetittiv u jagħti possibilita għal targeting ta' direct payments, eh, ġifieri il-greening tal-pagamenti diretti li ovvjament il-kummissarju huwa favur tagħhom. Issa jekk aħna n-mor nażlu din it-triq Naħseb li din tatina l-possibilità nirrispondu għal din id-domanda u nirrispondu wkoll għal pubbliku x'inhu eżattament il-pagamenti diretti x'ifissru u wkoll fir eh, tas tal li jsiru f'rigward tal-għajnuniet eh, għaliex minħabba l-pagamenti diretti iktar ma jkun bidwi kbir eh, iktar dan jista' joffri prodotti. Insomma, naħseb li dan il-rapport mux serv din il-direzzjoni u jiena nishtiq li il-rapport imur iktar lejn dan il-modell. Jiena nispera li jisir għada waqt il-votazzjoni u jiena nappoġġa. Grazzi. kollegi Lajen. Grazzi. Issur Nikolsen, issa għandek żewġ minuti. Grazzi. Jiena wkoll nieħu l-opportunità biex nifraħ l-rapport waqt in-negozjati kellu biċċa xogħol ibsa u ħafna nies bdew jattakaw tul dan il-proċess iżda hu baqa' hemm u mexxa xogħlu u wasal fejn rid jasal. Issa qegħdin nisemmu anke l-istruttura ta' pilastru tnejn dan u da kollu li qbilna dwaru meta nitkellmu dwar greening, għandek tifsiriet differenti f'pajjiżi differenti għal nies differenti. Diffiċli tifhem eżattament x'inhi, ma tistax taqbad tiġbed linja il għaliex din ħajkollha effett enormi. Jekk ma hemmx il-finanzjamenti ftit tista' tagħmel xogħol f'dawn il-bosta oqsma iva, Neħtieġu nkunu responsabbli, responsabbli wkoll bħala parlament. Palma Issa f'Ottubru Novembru jkollna il-test leġislattiv tal-Kommissjoni u din sera tkun sfida kbira għal parlament tagħna. Għall-ewwel darba se jkollna r-responsabilità ħajkunu parti mill-proċess tat teħid ta' deċiżjonijiet. Minn dan il-lat jiena Nista' ngħid li kontra it-test fejn hemm miktub il-gapping u neħtieġu wkoll taħdidiet dwar l-emendi li saru fuq dan il-punt u nemmen illi irdu naraw kif għandna nofqu l-flus. Aħna nofqu l-flus bl-aktar mota li nistaw hemm ħafna wisq burokrazija, amministrazzjoni u hemm wisq flus anke meta nitkellmu dwar greening qegħdin nużaw din il-frażi tas-sigurtà tal-ikel, iżda x'qegħdin nagħmlu biex nilqu s-sigurtà tal-ikel. Nafu nkun qegħdin niffiċċaw kriżi f'għaxar snin hemm għax ikun hemm inqas bdiewa u dan u dak li rridu naħsbu għal ġejjin, grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Nicholson. Es folgt für zwei Minuten Herr Kollege Häusling. Ja, <clears throat> liebe Kolleginnen und Kollegen. Eżis kollegi fl-opinjoni tagħna dan ir-rapport mixi fid-direzzjoni tajba fil-fatt. Il-politika agrikola tal-Unjoni Ewropea se tkun iġġustifikata se tkun iktar tirrispetta l-ambjent u jiena naħseb illi dawn l-anijiet aħna l permezz ta' dan ir-rapport u aħna ridna wkoll inqisu l-punt tad-diversità u l-punt tal-bidla tal-klima wkoll huma punti li huma qegħdin fil-qalba ta' dan ir-rapport. Jiena naħseb li l-ċittadini rridu nispjegaw l li huma jkunu iktar komdi bil-flus li taf u f'din politika agrikola komuni. U jiena naħseb li rridu eh, nippruvaw nejnu l-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw dan ukoll fuq fil-proċess. Dan kien proċess diffiċli ħafna, aħna domna ħafna niddiskutu l-emendi, pero fl-aħħar aħna l-ħaqna lan aħħari tagħna nirxina nilqu kompromess banijiet definiti b'mod ċar illi juri għal xinja kapaċi politika Ewropea. Aħna rridu u koll nitkellmu fuq it-tifsira tal-ħlas taħt l-ewwel pilastru u Naturalment, aħna nafu li dan għandu rwol importanti ħafna għal tiwa jina nafu li hemm ħafna affarijiet oħra xi jsiru f'dak li għandu x'jaqsam inta impjiegu u importanti ħafna wkoll ir-rwol tal bdiwa dejjem ikun imsaħħa u f'dak li għandu x'jaqsam nuqqas ta' impjeg, jiena naħseb illi aħna ma nistgħux immedjatament. Naraw li qed nimportaw 60 miljun euro jammonta għall-ammonta għal fil qed nimportaw. Jiena naħseb li l svilup rurali, miżuri għal ħarsien tal-ambjent u reġuni svantagġati dawn huma l-punti ewlenin ta' importanza u dwar jekk dan dwar dan il-punt il-President Barroso jixtieq illi jaqta' żgur li li jrid taħabbat biċċu mal-Parlament minħabba li aħna dejjem naħsbu li ma nistgħux nabbandunaw reġuni żvantaġġati. Ringrazzjak. Dank Herr Kollege Häusling, es folgt Grazzi ħafna kollega Häusling, is-Sajmis, is-Sur Le Jarik. Merci monsieur le commissaire. Le rapport qui nous est euh, soumis Euh, donne l'esquisse d'une orientation nouvelle de la politique agricole commune. Qu'il s'agit. Iva, grazie, Sur President. Mela, proposta għal pak dwar l-ambjent, il-rikonoċment tal-agrikoltura bħala ġid pubbliku u l-idea tal-agrikoltura attiva. Dawn huma l-abajt il-ġodda iżda ħafna drabi konna miri ġodda minn ma ntejbu l-ħajja tal-bdiewa. Jridu nikkonsidraw il- dak illi seħ fil-kampanja anke jekk ikun hemm sigurtà dan mhuwiex biżejjed irid ikun hemm mekkaniżmi ta' intervent pubbliċi biex ikun hemm prezzi ta' bażi garantiti anki għal benefiċċji soċjali u ekoloġiċi. Il-liberalizmu ifarrak dawk l-imprizi tal-mexja minn familji Issa neħtieġu miżuri inklusivi l għaliex hemm bosta drittijiet varjati u neħtieġu iktar finanzjamenti għal riċerka fl-Ewropa u l-kellim jiġi muqqaf. Fil danka kollegi li jħarik. Grazie ħafna kollega Sur Leh Jarik is-sejmis l-Onorevoli Font. Anna point of order għanti Sur Njar Molvaj Jidispeċini ma kienem problema bl-interpretazzjoni lejn l-Ingliż ta' diskors ta' qabli jina konta sew interessata f'dan u jekk miex ta' problema għal kellim, jekk forsi tistaw tagħmlu xi ħaġa sabiex nkunu nistgħu nisimgħuha bl-Ingliż jina dan napprezzaħ fe. Għad Hemm xi ħadd li forsi ma semax l-interpretazzjoni bl-Ingliż? Ma nafx jekk problema biss fuq wara tal-kamra. Jekk hija hekk, naraw kif nistgħu nsolvu din il-problema. Lem li jidher anzi kien hemm problema bil-kanali tal-interpretazzjoni, kellna daqsxejn ta' problema bl-interpretazzjoni. Bitte um Nachsicht, aber sicherlich lässt sich die Rede im Netz auf. Pero naħseb li din dan il-diskors tistaw taqraw, tistaw tisimaw ħansi fuq l-internet minħabba li suppost l-interpretazzjoni waslet hemm. Grazie Presidente, Commissario. Grazie, Sor President, l-għanet, nishtiq nirringrazzja u nifraħ l-Onorevoli Dash, sprimkien ma' solta Shadow Reporters. Aħna tassew kontenti illi fiħdan dan il-rapport. Hemm semmija dawk iż-żoni finalizzati, speċjalment iż-żoni ta' montanja. Aħna tassew kontenti wkoll illi hemm l-appoġġ lil l-aziende iżżar li għaliex dawn huma importanti kemm għal ħarsien ta' territorju kif ukoll għal kwalità tal-prodotti li f'dawn il-kumpaniji iżżar jiġu prodotti. Aħna tassew kuntanti wkoll li hemm referenzi għal bdiwa żgħażagħ illi huma l-ġejjieni tal-bidja. Iżda lkoll nafu illi l-ġlieda issa trid issir fuq il-budget u kummissarju dan u appell għalik lilek u l-kollegi kollha hawnhekk għaliex ma nistgħux tippermettu illi l-pak jonqsilha il-budget il għaliex hemmhekk infissru illi il-bidja saret tiswa inqas u jekk tiswa inqas fl-Ewropa il-prodotti tal-bidja jiswew inqas u l-ikel kollu tagħna. Laħar aħħar kumment nixtieq nitkellem fuq dak tal-importazzjonijiet dawn ma jgħawx taħt il-pak iżda hija parti oħra importanti li timxi id fit mal-pak li xek nimportaw prodotti ta' kwalità u prezz baxx il-bidja tagħna sejra tfalli grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Fontana, sajm il-kollega Signora Dodd. Uh, grazzi, Sur President, u grazzi l-Sur Des għal rapport sħiħ tiegħu. Bħal kellimat qabli nixtieq nisħaq fuq l-importanza ta' budget adegwat għal pak il-ġdid. Nemmen illi huwa tassew importanti illi insaħħu il-budget tagħna u il-punti kollha li jorbtu ma' sigurtà alimentari. Ħajkonna bżonn 70% żieda fil-produzzjoni alimentari. Jiena nemmen illi il-pak ġdida għandha iżżomm ammenta dan u tefetwa il-produzzjoni tal-Ewropea nix namlu xejn illi jeddet il-produzzjoni fiħdan l-Ewropa. l-istruttura fuq żewġ pilastri nilqaħħa u nilqaw wkoll il-punti tal-Kummissjoni l-appoġġ li ta' għal dan l-approċċ. Jiena ma nixtieqx nara illi l-appoġġ għal greening fl-ewwel pilastru jimponi iktar spejjeż u piżijiet fuq il-bdiewa tagħna. Għal dastant nixtieq nara flessibilità fuq livell nazzjonali u reġjonali anke fid-dawl ta' diversità ta' lużi u tipi differenti ta' artijiet friħda l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna l-kollega l signora Dodds, issa jmiss il-kollega Sur Lavija. Signor President. Sur President, Sur Komissarju, il-ħidma ta' relatur xedaw reporters il nifirħilhom issa wasal fit-tmiemu pak ġdid fisser ħafna għall-Ewropa. Anki għal Il-ħajja ta' bosta zoni rurali, il-politika tagħna għandha tippermetti liċ ċittadini Ewropej illi jkunu jista' jkollhom ikel ta' kwalità apparti wkoll prodotti li m'għandhomx suq. Neħtieġu iktar strumenti, iktar strumenti effikaċi u sempliċi u aċċess aħjar għal riżorsi u inqas pis amministrattiv. Neħtieġu wkoll strumenti tas-suq biex nelbu b'mod effettiv il-bosta u frekwenti kriżijiet u anke prevenzjoni u assikurazzjoni tar riski normali tas settur agrikolu. Neħtieġu pakk għazzazah illi nafdawlhom fidejhom il-bidja tal ġejjini Għazilna promozzjoni tal-biodiversità u tal-bosta speċifitajiet territorjali u produttivi tal-Unjoni Ewropea permezz ta' politika ta' svilupp rurali illi tippermetti illi natu valur lil potenzjali potenzjal kollu ta' zoni rurali differenti. Iżda rridu nimmiraw sabiex ikunu kompetittivi l-imprizi agrikoli u għalhekk nixtieq nisħal lill-Kummissjoni il-bżonn illi fl-iżvilupp rurali kunem hemm miżuri għat trasferiment teknoloġiku. Fid-dawl ta' dak li ġi votat fil-Kommissjoni ta' Agrikoltura nixtieq inkompli nisħaq l-importanza tal-introduzzjoni ta' limiti massimi għal konċessjonijiet finanzjari għall imprizi l-kbar agrikoli. Nemmen illi tmexxija tal- tal-fondi hija meħtieġa biex ma jkunx hemm wis finanzjament li jmur għal kumpaniji l-kbar li diġà għandhom u għandhom vantaġġ mill-ekonomija ta' skala. Ma nistax ma nisħaqx fuq il-bżonn ta' finanzjament xira tal-pakk. Dan il-Parlament ma jistax jaċċetta tnaqqis ta' riżorsi għal iżvilupp rurali. Grazzi. Ο κύριος Λούχαν θέλει μπλε Blue card, Assoluk tixtieq tagħmel mistoqsija l-istur Lavija. Κάτσε διάει. Ah, sorry, okay. Λοιπόν, ο επόμενος ομιλητής για ένα λεπτό, ο obrigado, Presidente. Grazie ħafna, Signor President. Aħna fil-grupp ta' soċjalisti nemnu il-din riforma se tippermetti li jkun hemm pak iktar ġusta u iktar xirqa li tirrifletti żminijiet jingħixu fihom fejn kwistjonijiet ta' leġittimità għas-soċjetà huma importanti u sigurtà ta' l-ikel fl-iktar sens wiesa qiegħed ikollu kull ma jmur iktar importanza. Aħna rajna nkluż dan ir-rapport l-ikbar tħassib tagħna bħal fatt li huwa essenzjali il l-pak tkun politika komunitarja li kollha ir-riżorsi finanzjarji xirqa u fuq dan nisħaq Aħna ma narawx li huwa aċċettabbli li jkun hemm tuħ fil-finanzjar tal-pakk. Aħna nixtiequ distribuzzjoni tajba tal-riżorsi bejn l-istati membri u l-bdiewa. Aħna nixtiequ sistema ġdida għal produzzjoni bbażata fuq kriterji soċjali u ambjentali. Inkomplu nħadnu iktar impjiegi u nifukaw il pakt tkun ibbażata fuq il-bdiewa u jkun hemm mekkaniżmi għal bdiewa Bruol imsaħħaħ tal-Parlament Ewropew taħt it-Trattat tal-Lisbona sejrin naċċertaw illi dawn il-miri siru fatti miri li sa jista kull ma kienu teoriji. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjora Polsen, għal-minuta una. Grazzi, Sinjora President. Grazzi l-rapporter tal-ħidma ċellenti. Punt il nixtieq insemmi dwar il-pak. Il-sfidi fil-fatt il-kbar aħna u l-bqija tad-dinja qegħdin nifaċċaw il-klima, diversità bioloġika, il-problemi bl-ilma u bosta punti oħra il nista inqajjem hawnhekk. Irridu nifmu illi huma l-bdiewa illi jridu jiffaċċaw u jkollhom ġestjoni tajba tan-natura u l-ambjent tagħna u li jippermettulna ngħixu fil-ġejjieni. Hija l-agrikoltura u ċivikultura illi nsibu l-iktar għodda importanti huwa l-użu ta' dawn l-odda illi l bdiewa għandu jkun imħallas illi juża. Il-bdiewa għandhom ikunu mħallsa sew sabiex jużaw dawn l-odda u nixtieq fil-ġejjien naraw bidla fil-mentalità mis-sussidji tal-tul illi diffiċli wieħed jispjega u nċertaw ruħna illi nkun għedin ħalsu għal ħidma tal-bdiewa li hinn mis-sussidji u lejn ħlasijiet ta' servizzi motija. L-iktar ħaġa importanti għall-agrikoltura hi l-produzzjoni tal-ikel ammont ta' ikel suffiċjenti, ikel ta' kwalità suffiċjenti. L-ikel għandu jitħallas permess ta' servizzi ambjentali ma jistawx jitħallsu hemm. Grazzi, signora Paul Senessa, għal-minuta l-onorevoli Wojciechowski. Minuta. ċansa. Grazzi, signora President, rapport tas-surdas huwa tajjeb fuq bosta aspetti, iżda ma aspett wieħed li mhux tajjeb illiex hemm ir hawnhekk ta' l-idea ta' ekwalità ta' ugwaljanza bejn il-klassijiet. Qegħdin ngħidu illi dawk li huma jieħdu ktar flus mill-foqra. U l-bdiewa huma nkwetati dwar dan. Il-bidja fl-istati membri l-ġodda qed iddajjef hemm ħafna art fil-Polonja, fil-Litwanja u fl-Slovakkja illi mhix qed tintuża b'mod attiv. Għal stand jiena hawnhekk nagħmel appell li l-istati membri l-qodma ejja waqf'u din l-diskriminazzjoni ejja nħallsu bl-istess mod l-istess ħlasijiet diretti fl-istati membri kollha u hawnhekk nindirizza lill kollegi tiegħi minn Franza Intom titkellmu dwar il-fratellanza, l-ugwaljanza u l-libertà. Minnar l-ugwaljanza memx fratellanza. U aħna irridu dik l-ugwaljanza. Grazzi ħafna. Is-sur Bove għal żewġ minuti. Madame la President, Signora President, Kommissarju, kollegi, Iva, jiena naqbel li flimkien ma' libertà fraternita jkun hemm ukoll ugwaljanza mal-ħaddiema u eh, mal-pajjiżi li daħlu mal-pajizi tal-vant. iva, naħseb li għamminna progress gbar permezz dan il-rapport ma kienx fassilu, kien wieħed li bilna fuqu bħafna diffikultà, imma issa wasanna l-konsensus u dan il-konsensus jippermettilna li nħarsu l-modell u l-abbozz globali dan huwa mertu tal-Parlament. Aħna irnexxinna b'diffikultà kbira għal daqstant nirringrazzja ir-rapporter, is surdess u l-membri tal-Parlament kollha. Issa f'dan it-test aħna qegħdin intennu l ħtieġa li jkun hemm ugwaljanza, ġustizzja kwaljanza bejn l-bdiewa u dak li jamlu ġestjoni ta' territorju. Aħna għadna li jemżon li jinżammu u nħarsu l-imprizi agrikoli zaħr li huma indispensabli għal kwalità l biodiversità fuq il-territorju. Il-fat illi aħna inkludejna il- l-ideja tal-agrikoltura biologika Issa din ukoll hija kondizzjoni sabiex l-agrikoltura tkun ukoll possibbli għal ġenerazzjoni li jmiss. Illum x'inhu tħassib li għandna illum hemm it-teddida fuq il-budget u hemm bżonn li wieġbu għal dan b'mod ċar. Issa dak li qed nistennew huwa li aħna nidħlu fit-tieni fażi li huwa id-dibattitu leġislattiv għaliex li l-in mit-test, mill-intenzjonijiet sbieħ huwa permezz tal-dibattitu leġislattiv li naraw fejn sejrin u dak aħna li qed nistennew issa nixtieq nagħlaq billi eh, nagħmel appell bir-rabja kontra l-atteġġament tal-Ġermanja illi naqset l-għajnuna alimentari li l-iktar fqar tal-Europa dan kien fil-budget tal-pag u hemm bżonn li nsibu il-mezzi biex aħna ngħidu l-fqar hemm 80 miljun ċittadin Ewropew illi eh, ma jiklux biżejjed biex jaqtaw il-ġuħ. Grazzi ħafna s sur Bove, issa għal-minuta u nitlobkom iż-żommu mal-ħin jekk iġobkom is-Sur Rubiks għal-minuta. Grazzi, Sur President. Sar xogħol mill-aħjar fuq dan ir-rapport. Iżda dan huwa xorta waħda ta' natura ġenerali, ir-rapport jiffokka fuq direzzjoni ġdida tal-bidja dik tal-greening. Dan jaf ikun life jacket għal produzzjoni agrikola u daw kollha illi għandhom ħlasijiet ibbażati fuq iż-żona. Meta jiġi dan implementat dan ir-rapport aħna rridu niftakru fil-problemi illi sparixxew bħal problema tal-proteina u m'hemmx hemm ukoll il-kwistjoni tal-, -proteina, tal-art, tal-GMOs u memx definizjonijiet ta' bidju attivi, irtsitat imma minn familji, etc. U sfortunatament il-bidja musta jisibu risposti għal dawn il-mistoqsijiet u l-pjata mistoqsijiet li għafi kollom. Grazzi ħafna is-sur Agnew għal minuta. Fil-waqt li l-greening f'bilastru u wieħed jider forsi tajjeb għal ċertu bdiewa jaf ikun ta' problema għal bdiewa oħrajn. Kieku ġed diġa' imdaħla, jaf kena diġà falliment tal-bidja biex nkunu effettivi il-capping ħaj kollikum ristrettiv ħafna u dan ħaj jaqsam l-irtsietet għal raġunijiet finanzjarji u il-capping ħa jibbenefika l-Unjoni Ewropea u mhux lill-Istat membru. Is-suġġeriment li dawn l-assijiet jistgħu jiġu rċivuti mill-bdiewa li jkunu żeraw dawn dawn il-prodotti ma jagħmilx sens. Nittama illi dawn l-aħħar tliet tixtiewi ikkonvinċewna li m'hemmx tedida mit-tisħin globali. Ikkirija Grazzi ħafna. Is-Sinjura eh, Morvaj għal-minuta. Kedves képviselőtársaim, mennyire... Grazzi, Sur President, nixtin ringrazzja l-kollegi, il-ħadmu fuq dan il-rapport. Iċ-ċittadini Ewropej, iċ-ċittadini għaj kollon pozizjoni differenti fi rigward tal-Ewropa jekk jew li kieku jkollhom l-impressjoni il-flus illi huma iħallsu jintnefqu biss għal ċit komuni mod li favorixxi lil kulħadd. Issa f'rigward ta' rapport des, iva nemmen li mixin f'din id-direzzjoni għadha ħajkun responsabilta' kbira rridu naraw jekk nivvotawx favur dan ir-rapport illi ġi introdott minn rapport dessa punt sa' diskussjon li għajjem kontroversja kbira li tamal kuħat jistaj vota bil-kuxenza tijaw u li ħajkunem flus illi imorru fidejn min jittassaw jistoqlu. Il-Signora Herans Garcia. Grazzi, Signora President, Signori, Michele l-lum għedin konna taħdita fuq din il-riforma tal-pak jiena nixtieq nikkommenta fuq suġġett differenti li tassew jinklu jeffetwana jeffettu l viabilità ta' l-bidja Ewropea. Il-ġimgħa d-dieħla l-Kummissjoni Ewropea sara tippreżenta l-proposta tagħha fuq il- linji gwida tal-finanzjament għal 2014 u jekk dak li smajtu għamennu il-Kummissjoni qiegħda tissuġġerixxi tuħ fil-budget komunitarju għal daqstant irridu nikkonsidraw illi l-opinjoni li ħankun qegħdin nadottaw għadha meta ngħidu illi l-finanzjament għandu jinżamm għal pak mhux se jiġi konsidrat mill-Kummissjoni Ewropea ma nafx kif budget imnaqqas se jkun possibbli għalina illi nilqu il-miri kollha li hemm fid-dokument greening għajnuna lil pak dan u dak li nixtiequ iktar sforzi lil bdiewa u kif b'si pakk imnaqqas nistgħu nagħtu jista' jkollna bat fuq il-volatilità tal-prezzijiet u fond għal kriżi il-pak ma jistawx naraw biss bħala nefqa il għaliex parti il-beni u s-servizzi il-littina jridu nkunu ċari illi l-investiment fil-bidja jagħti riżultat 10 darbiet ikbar u dan għandna nikkonsidrawha anke fil-qafas budġetarju li jmiss apparti dan mingħajr ma ninsew illi hemm negozjati ma' pajjiżi terzi u WTO illi tistgħu jgħidu l-idea illi aħna ikonna produzzjoni agrikola u tal-annimali fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna sa' Signor De Castro għal-minuta kieġba. Grazzi ħafna, Signor President, iżis kollegi, bir-rapport tas surdess aħna fil-fatt din niftħu pass proċess ieħor fil-proċess ta' riforma tal-politika agrikola komuni, aħna ibna għaddejjin bil-negozjati għal ftit xhur. U nixtieq ringrazzja fil-fatt il-kollega Dessur il kulħadd tal-isforzi tagħhom. Issa fil-Parlament aħna nistgħu nitkellmu b'mod sinċir dwar il-ġejjini tal-politika agrikola komuni, politika li hija qed ħares ħafna iktar l-ambjent u għedha wkoll tqis l-importanza tar relazzjonijiet internazzjonali u l-importanza tal-wol taż-żgħażagħ f'dan kollu aħna nafu iżda illi ħajkun hemm tnaqqis fil-budget taħt it-tieni pilastru ma nistgħux nifhmu eżattament għalfejn minħabba li wara li qrajna rapport tas-Sur Dess u tas-Sur Galinis fuq il-budget tal-ġejjini li fil-fatt għadna kemm adottajna ftit ilu nafu l-politika agrikola komuni hija tirrappreżenta prinċipju importanti ħafna u għalhekk Aziz Kummissarju aħna nixtiequ li tiċċaralna daqsxejn is-sitwazzjoni u tgħidilna jekk dan lejdut li qed nisimgħu huwiex veru dak li qedtilna inti huwiex il-verità jew le. Ningrazzjak ħafna lis-Sinjura Reimers. Grazzi ħafna aħna nixtieq ringrazzjaw lill-kollegi tal-ħidma tajba sa għall-Politika Agrikola Komunità ġejjin wara s-sena 2013 aħna rridu niddeċidu fl-ma direzzjoni nixtiequ nimxu, nixtiequ agrikoltura li ħa teleb l-isfidi billi tkun innovattiva, moderna, kuraġuża, konvinta minna nifisa u tiħu azzjoni fejn ikun kuna bżonn jew inkella nixtiequ agrikoltura illi tibqa dejjem tiddependi mill-qatra mill-qatriet li qed ittija l-Unjoni Ewropea f'dak li x'jaqsam finanzi u dejjem ikollha bżonn l-appoġġ tagħna. Aħna rridu naraw f'liema direzzjoni ħanimxu naħseb li fl-agrikoltura għandna bżonn ta' teknoloġija aktar moderna mingħajr ma noqogħdu nintilfu f'dibattiti li ma jispiċċaw għad fuq l ideologija Jiena naħseb illi aħna kull senti m'hemmx fejn noqogħdu nbidlu direzzjoni kull darba. Jiena naħseb illi l-kol kemm aħna u hekk aħna rridu konvunti li kull tibdila fid-direzzjoni politika tagħna ħajkollha konsegwenzi li ħajkollhom konsegwenzi negattivi wkoll fuq l-investimenti mingħajr ma iżidu it-tħul għal din l-industrija agrikola fl-Ewropa. Jiena naħseb li relevanti jekk kumpanija agrikola tkun kbira jew żgħira, iżda mod ta' kif tkun organizzata. Jiena naħseb ejja nkunu iktar ekoloġiċi u nħeġġu li fatt iridu nkunu ekoloġiċi sakemm huwa possibbli bir-riżorsi u jiena naħseb li ma tantx għandha tagħmel differenza fejn qed jinżammu l-annimali jitrabew. L-importanti li kollox jimxi kif suppost aħna rridu nippruvaw nofru prodotti tal-ikel ta' kwalità tajba bi prezzijiet raġonevol. Minħabba li l-Ewropa mhix qiegħda waħedha f'din id-dinja. Grazzi ħafna. Is-sur Fajmon għal-minuta kieġba. Signora President, Signori, fl-aħħar aħna nistgħu naraw illi wasal il-waqt fejn il-pajjiżi l-ġodda u dawk li ilhom membri tal-Unjoni Ewropea issa bħalissa fil-fatt qegħdin naraw li mhux ħajbqa' jkun hemm diskriminazzjoni tal-pajjiżi li għadhom kemm ingħaqdu mal-Unjoni Ewropea. Nittama li mhux ħanibqa' nara iktar diskriminazzjoni kontrina il quddiem u jiena naħseb illi f'dak li għandu x'jaqsam l-appoġġ għal limitu tal-ħlas. Jiena naħseb li din hija miżura diskriminatorja kontra pajjiżi bħal Repubblika Ċeka fejn aħna għandna kumpanija agrikoli kbar ħafna u għaldin raġuni jena naħseb li xi ħaġa verament svantaġġuża li għandna dan il-limitu minħabba li żgur li ħan nitfgħu lura l-effettività tas-settur agrikolo fl-Unjoni Ewropea. L-agrikoltura hija bbażata fuq il-produzzjoni tal-prodotti tal-ikel. Iżda llum il-ġurnata din naraw ħafna politiċi speċjalment fil-Partit tal-Ħodor li jixtiequ li l-bdiewa ikunu qegħdin jipproduċu l-biofuels ukoll li jkomplu jiġġieldu kontra l-bidla tal-klima. Is-Sinjura Smith tal-Minuta u Nofs. Grazzi ħafna ziz kollegi jiena naħseb illi din mhix xi ħaġa li fil-fatt kienet perfetta mill-ewwel, hemm ħafna affarijiet li tjiebu U anke f'dak li għandu x'jaqsam il fat li ħankomplu għaddejjin bil-ħlas dirett u l-fatt li aħna qegħdin ukoll nirrevedu l-valuri ta' referenza u l fat li kemm fl-Istati Membri kif ukoll fl-Istati barra mill-Istati Membri skont il-paragrafu 16 aħna qegħdin naraw stqarrija qawwija favur ir-reġuni eh, zvantagġati fil-paragrafu 82 u fil-paragrafu 44 aħna nixtiequ naħseb li naraw stqarrija dwar il-fatti li cross compliance tkun kemm tista' jkun proporzjonata u forsi tista' semmi dan il-punt partikolari li l-kollegi awdituri tiegħek, Signor President. Jiena naħseb li f'dak li għandu xi qasam il- iċ-ċittadini tagħna sakemm ma jkollniex il-paragrafu wieħed dan kollu ma jagħmilx sens minħabba li fil-paragrafu wieħed aħna qegħdin nitolbu li jkollna politika agrikola komuni kemm jista' jkun sostenibbli li tkun ibbażata fuq għanijiet ambizzjużi kemm jista' jkun u aħna nafu li mhux biss lajdut li aħna smajna llum, jiġifieri il-President Barroso l-Kummissjoni għandhom il-ħsieb illi jnaqsu il-baġġett taħt it-tieni pilastru iżda aħna nafu li rridu naraw li dawn diskussjonijiet isiru mal-Istati membri u mal-Kunsill u aħna rridu jkollna politika agrikola komuni illi għandha fondi biżejjed għall appoġġ taċ ċittadini tagħna, il-politika agrikola Ewropea għandha storja twila tirrakkonta u hemm bżonn nappoġġawha. Grazzi. Grazzi ħafna issa Sinjura De Brun. Grazzi ħafna jiena nixtieq li nilqa ir-rapport tas-Sur Kazas u nixtieq ningrazzja wkoll lis-Sur Dess għal um, dan ir-rapport. Nixtieq ngħid li aħna fl-aħħar ħanuru l-ċittadini dak li ilhom jistennew dak li xaqsam riforma tal-settur agrikola aħna nafu li l budget għandu jkun emendat ħalli jkollna finanzjament biżżejjed għal ġejjini għal din il-politika aħna nixtiequ li jkollna politika agrikola komuni b'saħħitha kemm jista' jkun ibbażata e fuq żewġ pilastri illi jistgħu jħeġġu li bdew biex ikomplu bix-xogħol tagħhom fl-istess ħin inħarsu l-ambjent u nippromuovu l-ekonomija reali u nipprovdu kemm jista' jkun ġustizzja u trasparenza għal daw kollha li jaħdmu fil-katina tal-ikel. Aħna għandna bżonn ta' miżuri li ħarsu iktar l-ambjent fil-ewwel paragrafu u aħna nixtiequ li nkunu kemm jista' jkun ċari li jkollna miżuri li jkunu imfassla bl-aħjar mod u l-iktar mod xieraq u hemm bżonn li nisqu fuq l-importanza li aħna jkollna tieni pilastru b'saħħtu għal din il-politika. Ningrazzjak ħafna. Grazzi ħafna Sur Skotta, is-Sinjura Skotta, għal Grazzi, Sur President, Aziz kollegi. Il-PAK, il-Politika Ewropea, li iktar li l-iktar tul is-snin kellha tinbidel biex telep il-bidliet illi seħ fix xenarji ekonomiċi anke dawk internazzjonali. Dan seħ anke dejjem fid-dawl ta' żewġ punti il-bdiewa Ewropej u budget dejjem naqqas. U Posta eh, miri marbuta mal-kwalità tal-produzzjonijiet tal-ambjent, biodiversità u rizorsi tal-ilma. Il-rapport tal-PAK hija essenzjali biex nappoġġaw it-tħul tal-bdiewa hekk kif qalu l-kollega tiegħi. Il-mira da stand mhijiex dik li naqsu l lajnuniet iżda li norbtu dan mal iżvilupp rurali sabiex ikun hemm sistema aktar sempliċi, iktar ġust mingħajr ma inqedu f'diskussjoni ir-regoli tal-kompetittività. Issa l-istrateġija tal-Europa 2020, il-pakt tista' għad kabbir sostenibbli billi twieġa pal sfid il-ġodda u tikkonsidra il kemjanja l-agrikoltura u d-diversità f-27 stat membru differenti. Pastankos, jadio lebta parakalo. Grazzi ħafna s-sassur Papastankos Stankos, għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President, s sinjuri jiena memmen li politika agrikola komuni b'saħħitha għandha tiżgura li fis-settur agrikolu verament jista' jagħmel kontribut għall-ekonomija Ewropea u li jkollu rwol tajjeb għall produzzjoni tal-prodotti għall konsum tal-pubbliku. Il-fatt li l finanzjament tal-politika agrikola komuni għandu għalmenu jibqa' fuq il-livell li qed bħalissa li bekk aħna niżguraw li nilqu l-għanijiet tal-politika agrikola komuni. Distribuzzjoni ġusta bejn il-bdiewa tal-fondi hija xi ħaġa importanti ħafna u aħna hemm bżonn li nkomplu noqogħdu attenti sabiex nikkontrollaw dan it-tqassim ġust. Għalhekk għandna dan l-approċċ tal-flat rate fil-politika agrikola aħna għandna bżonn ta' kriterji oġġettivi ħalli bekk aħna niskuraw li nistgħu nqisu l-karatteristiċi speċifiċi ta' kull pajjiż u naħseb li xi ħaġa pożittiva li qegħdin naraw bosta proposti fuq il-mejda dwar ir-restrizzjoni tal-istenza u l-għajnuna diretta speċjalment dak li għandu x'jaqsam l-għajnuna li tittinata lill bdiewa iż-żgħar u anke lill bdiewa attivi. Aħna nafu li kuntest ambjentali huwa importanti ħafna wkoll hemm bżonn li nagħtu kumpens adekwat. U uh, naraw li dan ma jkunx pis għal bdiewa nuqqas ta' stabilità fil-sfiq agrikoli, il-bidla tal-klima u l-kriża tal-prodotti tal-ikel dawn waslu għal fatt li aħna għandna bżonn ħafna għodda importanti u siwja fil-kaxxa tal-għodda tagħna ta' din il-politika. Aħna għandna bżonn allura ta' fondi xirqa illi jistgħu jtuna aktar stabilta' U puntiħor li huwa relevanti ħafna għaż-żgħażagħ li jaħdmu fis-settur agrikolu nafu li dan eh, huwa uh, importanti għalihom u ringrazzja ħafna lis sur Des minħabba li huwa ħadem tajjeb ħafna dwar ir-riforma tal-politika agrikola komuni li naħseb li dan ir-rapport jista' jgħinna sabiex nerbu l-problemi interni tagħna ħalli bekk nkomplu għaddejjin bl-isforzi u l-ħidma tagħna f'dan il-qasam. Grazzi ħafna issa Sinjura Rodust. Sinjura President, eżis kollegi, jiena nixtieq ringrazzja r-rapporter u naħseb li jekk ikollna u nħu gost li fil-fatt għandna firma soċjalista jew soċjaldemokratika fuq dan ir-rapport. Aħna nixtiequ li jkollna politika agrikola Eh, ġustaw nixtiequ li jkun hemm fondi u screening anke taħt l-ewwel pilastru aħna nafu li dak li għandu x'aqsam il-miżuri li kienu implementati s'issa dawn mhumiex biżjed sabiex nappoġġjaw is-soċjetà kollha u dawn huma proprju fondi li għandna bżonn aħna rridu nisguraw illi bħal dejjem ikollna eh, produzzjoni ta' prodotti ta' ikel li tkun sostenibli u ġusta u toffri prodotti ta' kwalità u aħna nixtiequ li f'dak li għandu x'jaqsam il- il-fatt li hemm ħafna nies qed jabbandunaw is-settur kollu dinja dan huwa fenomenu li rridu waqfu ħana bżonn nies li jaħdmu f'dan is-settur. U lejdut li smajna dwar il-fatt li l-Kummissjoni tixtieq li tnaqqas il-fondi fil perspettivi finanzjarji li jmiss aħna dinja xi ħaġa ma nistgħux naċċettaw aħna rridu nġildu għattini pilastru iktar b'saħħtu ħalli eh, jappoġġa iktar il-pakku jina jiena naħseb illi jekk aħna ħannaqsu dawn il-fondi żgur li mhux ħajkun hemm riforma kollox ħajibqa' kif inhu u din tkun xi ħaġa li ċ-ċittadin tara żgur li ma jistgħux jifhmu ningrazzjak. Grazzi ħafna. Biss ħafna l-ħin li kellek uh, allokat sabiex titkellem. Ġifiri kieġobkom, sinjuri, zommu mal-ħin li natalkom sabiex titkellmu. Issa, naddu għal-minuta għas-sur Worth. Iva, l-President uh, qed jgħid illi l-fatt illi aħna nixtieq nżommu l-fondi jew nżiduhom din hi xi ħaġa ottimista żejjed. Il-budget mhuwiex eh, bir Bla, għana rridu naraw illi fil-fat eh, naraw illi fil-situazzjoni li għedin fija namlu mill-aħjar li nistaw, aħna rridu nerġaw nisqu fuq il-prioritajiet tal-politika agrikola komuni, sigurtà tal-prodotti tal-ikel, biodiversità, bidla tal-klima, teknoloġiji ġodda u anka l-fat li aħna nixtiequ noħolqu suq eh, kompetittiv dawn huma affarijiet importanti ħafna, dawn huma għandu jkunu prinċipja għal-rin. Jiena naħseb li l-proposti tal-Kummissjoni mexxin f'din id-direzzjoni iżda m'għandhomx biżejjed focus huma komplikati żejjed iżda jiena nixtieq ngħid li fil-proposti li ressa s-sur dess qed ifassal qafas raġonevoli ħafna li aħna fih nistgħu niżviluppaw riforma pjanijiet ta' riforma ġodda. Grazzi ħafna, issa għandna signora Kristin żewġ minuti. Grazzi ħafna, signora President. Fil-rapport tas sur Dess aħna din nitkellmu fuq l-ambjent u l-agrikoltura għal fatt li aħna naraw l-insaħħu l-kompetittività tas-settur agrikola. Aħna tkellimna fuq ħafna punti differenti u jiena tal-opinjoni li faħna fil-fatt irridu nitkellmu wkoll li mill-frontieri tagħna minħabba li aħna naħsbu li m'għandniex biss nifukaw fuq il-kwistjonijiet li luma nazzjonali u naraw li il-fondi jkunu ġustifikati, il-kompetittività il il kompetittività ta' settur agrikolu jiddependi fuq il-kompetittività tal-bdiewa u aħna rridu naraw li rridu nirformulaw is-sistemi u naraw li jekk aħna nintroduċu kontrolli żodda eh, ġodda dawn ma jridux jikkomplikaw is-sistema u rridu naraw eżattament ukoll xi tistennew min-naħa tagħna l-konsumaturi. l konsumaturi jixtiequ li s-settur eh, eh, agrikolu jkun iktar sostenibli għal din raġuni aħna rridu nimplementaw miżuri li huma bbażati fuq sorsi finanzjarji xirqa. Jiena naħseb illi eh, fil-rapport fil-mezzi ta' xandira aħna smajna l-sur Barroso illi Eh, tkellmu dwar eh, dan it-tnaqqis propost jiena naħseb li kisir dan it-tnaqqis żgur li ah, jeddu s-sistema kif edha bħalissa u l-istabilta li hemm fiha jiena naħseb li l-politika komuni tista' tkun appoġġjata biss jekk ikun hemm żewġ pilastri ta' finanzjament. U naħseb li l-Kummissjoni tittisma' l-leħen ta' din l-istituzzjoni. Il-politika agrikola komuni hija politika importanti komunitarja u għadin raġuni aħna rridu naraw li nsaħħu eh, u natu saħal dawk il-kumpaniji iż-żar illi għandhom bżonn l-appoġġ tagħna. Ħalli bekk aħna nkunu nistgħu iżda bil-mod il-mod innaqsu l-appoġġ nagħmluhom iktar indipendenti. Jiena naħseb li l-investiment taħt it-tieni pilastru li huma marbuta ħafna mal-innovazzjoni dawn huma eh, importanti ħafna anke għal zoni rurali, jina naħseb li rridu nsaħħu il-ġejjini tal-politika agrikola komuni minħabba li ħat iddeċidi eżattament xħajġi f'dan is-settur fl-Ewropa. Ningrazzjak. Grazzi ħafna sa Signora Garcia Perez. Sur Signora President, aħna nafu illi dan id-dibattitu qed jagħmilha ċara ħafna li din l-istituzzjoni fil-fatt hija favur politika agrikola komuni, politika sostenibbli u politika illi tħeġġeġ l-iżvilupp fiż-żoni rurali. U aħna nafu illi ma nistgħux nippermettu illi jkun hemm tnaqqis għall budget kif inu nfassal bħalissa, speċjalment għall finanzjament tal-politika agrikola komuni, għandna bżonn ta' riżorsi bizzejt sabiex aħna nerbu dawn il-problemi, irridu niggarantixxu illi l-bdiewa għandhom tħul xira għal-ħidma tagħhom, irridu nintroduċu strumenti tas-suq illi jistgħu jagħmluha possibbli sabiex aħna niġġieldu kontra l-fatt li prezzijiet tal-ikel dejjem qegħdin jimbidlu, pero ma nistax njuraw dak li ġara dan l-aħħar fis-settur tal-xejjex u l-frott il-politika agrikola komuni trid tiżgura li aħna jkollna strumenti li jistgħu jgħinuna sabiex aħna nerbu l-kriżi li bħal għandna f'kull settur. Ħalli bekk inkun iktar effiċenti u nissodisfaw il-ħtiġijiet tas-settur. Grazzi ħafna. Issa Sinjora Gerling għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjora President, u grazzi ħafna l surdes ta' dan ir rapport daqshekk interessanti u daqshekk informattiv. Jiena naħseb illi hemm partijiet illi naqbel magħhom u partijiet le. 42% tal-infin tagħna tal-budget Ewropew qed imur fil-politika agrikola komuni. Allura importanti ħafna li aħna nagħtu nieħdu eżattament nassumu responsabilità kollha fisem iċ-ċittadini tagħna. Hemm ħafna ċittadini li taħabtu wiċċhom il-ħin kollu mal-prezzijiet tal-ikel li dejjem qegħdin jiżdiedu dawk ikunu qegħdin jistennew il-politika agrikola komuni tiffoka fuq iż-żieda tal-produttività u l-effiċenza tas-settur. Iwa veru aħna rridu nkunu iktar eh, inħarsu l-ambjent, però aħna qegħdin f'periklu kbira hawnhekk illi fil-fatt naslu għar rapport bretorika illi per eżempju titkellem fuq il-greening taħt l-ewwel pilastru aħna din nitkellmu fuq il-fatt li rridu jkunu iktar effiċenti u għabbażi ta' dan jien ma nistax nappoġġa il-fatt li ħajkun hemm tnaqqis tal-ħlas għal kumpaniji l-kbar minħabba li bekk nkunu qed naqsu l-effiċenza u mem l-ebda raġuni ġustifikazzjoni għal dan kollu. Grazzi. Grazzi. Signora Jegla, żewġ minuti. Signora President, Sir Kommissarju, Eżis, kollegi, jina naħseb illi l-ewwel nixtieq nirringrazzja ħafna l-rapporter l dest, tal-impenn li ħa u tal-ħidma kollha tiegħu minħabba li verament seta' jieħu nifs issa wara dan il-ħidma kollha minħabba li rnexxielu jilħaq kompromess. Jiena naħseb iżda illi forsi ma naxinniex nilqu dak kollu li xtaqna, issa għandna kompromissi tajbin, naħabba li aħna nixtiequ li jkollna agrikoltura kompetittiva u sostenibbli, aħna nixtiequ li nipproduċu ikel illi huwa ta' kwalità tajba, iżda li aħna qegħdin noħolqu wkoll ambjent ta' kultura illi huwa mod ta' kif aħna nistgħu nirrilassaw. Post fejn aħna nkunu nistgħu nitbeddu daqsxejn mill-bliet u dan jista' jkun ta' kontribut tajjeb ukoll għat-turiżmu u din hija xi ħaġa illi l-agrikoltura qiegħda tagħmel għas-soċjetajiet tagħna. Iżda s soċjetà ma tantx qed tippremja u ta' tikas il-settur agrikolu. Nafu li l-settur agrikolu qed jagħmel kontribut importanti ħafna lis soċjetà din raġuni huma jixraq li f'dak li għandu x'jaqsam il-kontribut fil-budget dan ma jitnaqqasx bl-ebda mod. Jiena naħseb li naturalment huwa tajjeb li aħna nkunu konnektar politika favur il-ħarsin tal-ambjent. Iżda dan m'għandux wassal għal fatt illi dawk il bdiwa li bħalissa diġà qegħdin jimplementaw programmi ambizjużi ħafna għal ħarsin tal-ambjent taħt it-tieni pilastru li dawn għandhom ikunu diskriminati. Jiena naħseb li għandna nsibu soluzzjoni illi fil-fatt tista' tkun iġġustifikata għal ħidma tajba ta' kulħadd. Programmi ambientali għal ħarsin tal-ambjent nafu li dawn jistgħu jqumulna ħafna flus xi kultant u meta naqra gazzetti kien hemm ħafna kollegi wkoll li tkellmu dwar dan li smajna qdut li l-finanzjament taħt it-tieni pilastru ħajitnaqqas iżda jiena naħseb illi għandna bżonn finanzjament xira, għandna bżonn tieni pilastru b'saħħtu sur kummissarju hemm minna illi aħna nabżon l-appoġġ tiegħek fil-ħidma tagħna għal dan il-angrazzi. Tora o Grazzi, signora Jegla. Sir sur Tabojdi, minuta il-Parlament, il-Komissjoni u l-Konsil jaqblu dwar il-fat li il-PAK għanda jkolla budget xira għalmenu li jibqa kifinu bħalissa importanti li nżommu żewġ pilastri, pagamenti diretti u il-politika l-izvilupp rurali bżonnu koll insaxħu l-kompetittività u n-għajmu kuxjenza favur l-ambjent, issa eh, bżonn appoġġaw ukoll l-innovazzjoni, r-riċerka u l-iżvilupp. Hemm ukoll li dawn jitpoġġew fil-qalba tal-iżvilupp rurali li kontribuixi għal eh, l-effett fuq li jkun hemm fuq il-klima jħares il-biodiversità u jkun hemm ġestjoni aħjar tal-riżorsi tal-ilma. tal rizorsi tal ilma tal tal ilma Importanti wkoll li fil-ġejjien l-istati membri kollhom iktar riżorsi biex jagħmlu tajjeb għal eh, mod kif waqgħu lura fuq livell teknoloġiku anki wara l-2013 huwa importanti li l-istati membri il-ġodda ikollhom l-istess possibilitajiet anki wara l-2013 u ma nistax ninsew il-bdiewa żgħar. Sir Sarbu għal-minuta. Skużani tajt il-President Is-Sur Tarabella. Aħna prezentajna bosta emendi għalek il-grupp ta' Soċjalisti Demokratiki adotta minimu ta' emendi u aħna kontenti illi għanna uh, eh, pozizjoni għawija u kontribwejna u kol ma' gruppi l-oħrajn u rapporter biex wasalna l-kompromess ambizjuż huwa importanti illi kunu il-bdiwa attivi illi jirċievu lajnuna u mux is-sidin tal-imprizi. Eh, hemm bżonn li jkun hemm rispett ambjent ġestjoni aħjar tar rizorsi u l-ġlieda li titkompla kontra il-bidla fil-klima bżon li kunem iktar greening taħt l ewwel pilastru, il-ħlasijiet diretti bejn l-istati membri u s-settur tal-bidwa jgħajin qasmu iktar b'mod ekwu. Mbata bazi ta' kriterja bazati fuq il-xol u l-ingredienti kollha jinsabu f'dan il-rapport u eh, l-istituzzjonijiet flimkien issa għandhom jaħdmu biex ituna il-pak li aħna għandna bżonn. Signora Sarbu, Signora President, Kommissarju, aħna għandna bżonn ta' pak illi kolla budget adattat u li tkun tista kol kapaċi li tħares u tissalvagwardja s-sikurezza ta' l-ikel fl-Ewropa. Il-bdewa wkoll għandhom id-dritt li kollom tħul xira u dan huwa propju il-bażi tal-leġittimità tal-pak illi trid titħares. Hemm bżonn in naraw li kunem iktar uniformità għal ħlasijiet diretti bejn il-bdewa u il- il-stati għalek kiena nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni għall-intenzjoni li għalet li biex id-daħal program għall l-imprizi agrikoli żgħar. U ma importanti wkoll il-programmi għal bdewa żgħażagħ sabiex ikun jistgħu jiżviluppaw e, e, jikkontribwixxu għall iżvilupp rurali u nħarsu il-ġejjieni tal-pak fl-Ewropa u tal-agrikoltura fl-Ewropa. Grazzi ħafna, Sinjura Sarbu, wasanna fit-tmim tal-lista tal-kellima tagħna u issa ngħaddu għal Catch the Eye. Għaw ħafna kollegi illi jishtiqu jitkellmu, u dan se nisimawom issa flordni illi daħlu isimhom. Nibdew bis-Sinjura Antonescu minuta mhux iktar sabiex ikunu nistgħu minn nisimgħu mill-akbar numru ta' kelliema possibbli. Sinjura Antonescu hekk jogħġbok. Mhix edawnek hawnhekk mela ngħaddu Assur Kalinowski. Grazzi ħafna, Signora President, Kommissarju. Fil-fema tiegħi rapporta rapport Sur des fih difett wieħed kbir fil-punt 16 għaliex imur kontra il-prinċipju fondamentali tal-kompetizzjoni fuq is-suq intern mem ebda termini ta' referenza imma xorta se jkun hemm differenzi bejn il-ħlasijiet diretti għal bdiewa lil stati membri differenti minn se jieħu 200 jew 250 għal kolettoru oħrajn 53 u oħrajn iktar minn 400 u dawn mhux differenzi bejn stati membru ġodda u qodma imma bejn dawk li jirċivu l-inqas flus huma l-bdiewa mill-Portugal, l-Awstrija, l-Finlandja, l-Iżvezja, etc. Hemm bżonn li l hemm opportunitajiet id-daqsa l kompetizzjoni fl-agrikoltura iva hemm differenzi imma dawn għandhom rizulta minn kriterju oġġettivi u xejn iktar. Grazzi ħafna tal-li rispettajt il-ħin tiegħek. Is-Sur Pirillo. Grazzi, President. L-importanza tal-PAK u tal-rwol illi kella fl-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea u tas-sikurezza tal-ikel kulħadd jafu. L-isfidi ambjentali u l-ġlieda kontra l-bidla fil-klima jagħtu lil pok Rol ġdid wara l-2013 għalhekk hemm bżonn t pak tkun iktar qawwija, iktar sostenibbli u jkun hemm budget li jkun kapaċi illi jiltaqa' eh, li jisodisfa l-anijiet illi iffissajna b'mod partikolari l-iżvilupp ta' prodotti tal-ikel li jkunu ta' kwalità u l-bżonnijiet tal-bidwi iż spekulazzjoni fuq il-materja prima tal-agrikoltura, l-volatilità kbira tal-prezzijiet jirriskjaw is-sigurezza tal-provista tal-ikel li għandhom bżonn miżuri flessibbli iktar fluttwazzjonijiet fis-suq irridu niġġildlu kontra tagħhom miżuri antiċikliċi taħt l-ewwel pilastru li jkunu jistgħu jirreaġixxu b'mod fil-ħin u b'mod awtomatiku. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora President. Dan ir-rapport ma jissodisfax l isfidi tal-ġejjeni kif jgħid it-titlu tiegħu u lanqas ma jirrispondi għal bżonnijiet li għandna fil-preżent u għalek aħna proponejna emendi li nħossu li huma essenzjali jekk irridu imbidlu il-pak mill-qiegħsa l-wieċ bżon ta' strumenti li jirregolaw issu u mekkanizmi ta' intervent li garantixxu prezzijiet xirqa fuq il-prodotti tal-bdewa u dritt għal kull pajjiż li jipproduċi fost affarijiet oħrajn nissuġġerixxu li nżommu l-kwoti tal-ħalib bħala sine qua non biex inħarsu il-produtturi f'pajjiżi iktar sensittivi u inħarsu ukoll id-dwili u id-distillazzjoni tal-xorb alkoliku. Aħna qed ngħidu li hemm bżonn li jkollna fondi ta' assigurazzjoni għall-bidja sabiex nigarantixxu dħul minimu għal-bdiewa f'każ ta' diżastru naturali. Nixtieq ukoll naraw illi l-ambjent jitħares u li l-agrikoltura tkun sostenibli. Dan huwa essenzjali imma mhux inkluż fil-parti fil parti tal kompetizzjoni f'dan ir-rapport. Sur Ferreira, inti kellek minuta bħal kulħadd tajt il-President imiss issa Sur Blanche. Grazzi ħafna. Il-partit il tija jishtiq illi joħroġ mill-Unjoni Ewropea u mill-PAK, imma r-realtà illi aħna qegħdin fija u rridu nagħmlu l-aħjar li nista. Ir-rapport dess huwa bħal eh, dik il-part eh, l-istorja, dik il-leġenda, partijiet minna u ma tajbin il-cross compliance, ħarsin tal-ambjent, ġestjoni ehm, tal-ambjent tal, jistaw ikunu tajbin imbasta ma jkunux marbutin mal- eh, eh, bidla fil-klima u dawk il-ħmerijiet dwar id-diversità soċjali. Il-rapport jaraf illi s-settur tal-bidja jrid ikun appoġġat mill-interventi eh, tal-gvernijiet fuq il-prezzijiet għaliex it-talba fuq il-prodotti Eh, il-prezzijiet ma tantx huma flessibbli. Ekk aħna nista nissiguraw li jkun hemm sikurezza tal-ikel u nevitaw li jkun hemm volatilità tal-prezzijiet. L-iktar ħaġa importanti u għalina u għalli il-Renju Unit irid jieqaf ikun kontributur għal CAP. Kellim li miss, grazzi ħafna Għaddejna minn proċedura twila ġew imresqa ħafna emendi u issa war ħafna kompromessi għanna rapport bilanċjat li qis ħafna interessi differenti u għar rapport tajjeb għal eh, proposti leġislattivi u nixtieq nifraħ lir rapporter Madana kollu hemm xi proposti illi lilna jħasbuna u jiena eh, senżom majnija fuqhom man ma li jiżviluppaw pal pereżempju d distribuzzjoni tal-għajnuna li aħna nħossu għandha ssir b'mod differenti taħt l-ewwel pilastru u skont kriterji oġġettivi sabiex niżguraw illi distribuzzjoni mill-ġdid eh, ma, ma tiġix sottomessa kriterji ta' koezjoni biex nżommu status quo hemm bżonn ta' pak iktar ġusta u hemm bżonn li kollha budget xieraq. Aħna nħossu illi il-qasam tal-prodotti tal-ħalib irid ikun eżaminat aktar mill-qrib u m'għandux ikun ikkastigat. Aħna prezentajna tlet emendi fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna is-sur Niċak. Ilan tal-pak huwa li eh, eh, jipproduċi li kella swi Ewropej ikel ta' kwalità tajba bi prezzijiet raġonevoli dak jistennew minn għandna il-konsumaturi bil-produzzjoni u l-proċessar tal-ikel iridu wkoll inħarsu l-ikel. Aħna naqblu mal-pak imma ma naqblux illi il-pak għandha tkun nazzjonalizzata mill-ġdid, ma naqblux illi l-budget għandu jitnaqqas, il-ħasijiet diretti għandhom isiru b'mod sempliċi, l-istess mod li l-kulħadd f'kull pajjiż iżommu f'moħħna l-pagijiet, l-ħlasijiet diretti u ma parti mitħul tal-bdeba għalek regolamentazzjoni tas suq u għaxira pjazzijiet adattati u stabilita fissu li garantixi tħul xira għal-bdeba. Aħna irridu nigarantixu li l-residenti tal-zoni rurali li kollom aċċess għas servizzi pubbliċi bħal muma kura tas saħħa trasport Eh, kultura, etc. Dan għandu jidħol taħt it-tieni pilastru u l-politika ta' koeżjoni ejjew nżommu dawk il-programmi illi ipoġġu l-ikel fuq l-imwejjed ta' dawk li huma l-aktar fqar. Grazzi ħafna, Signor Marinescu għal-minuta. Mikrofonu għal-kellimek joġbu. il-sikurezza tal-ikel. Il-pak trid twieġeb għal din l-sfida. Il-politika l-ġdida trid timxi fuq l-aspetti pozittivi tal-pak attwali u tamil tajja pazbali li kienem naħseb li dan il-rapport jissotisfa dawn iż-żewġ kondizjonijiet hemm żewġ pilestri il-ħlasijiet diretti u l-iżvilupp rurali Aħna nixtieq li jkun hemm kriterju oġġettivi maħniex qegħdin nipproponu ħlasijiet diretti għall-istati membri kollha ma nixtiequ li jkun hemm differenzi xirqa li jisu differenzi reġjonali u ġeografiki blimitu limit minimu u massimu għal medja Ewropea nżommu u koll fil-qalba ta' kollox l-aspetti ambientali, l svillu rurali u għal-2014 irridu li kunem budget xira għal-menu ndaqsta dak daqstak tal-2013. Aħna rridu illi għamnek eh, il-kellim ikun interrott mill-president. Grazzi ħafna, Signora President, l-iktar messaċ importanti li qed nibatu l-lum huwa li rridu pak eh, ġusta li ta' titħul xira l-bdiewa kollha irrispettivament minn fejn joqogħdu u fejn jaħdmu. U għalhekk hemm bżonn li jkollna politika ambizjuża ta' għajnuna diretta u ġestjoni tas settur permezz ta' interventi u politiki għall iżvilupp rurali illi huma adattati għal realtajiet ġdida. Ġodda. Hemm bżonn li naraw li jkun hemm biżejjed riżorsi biex niffaċċaw l isfidi li għandna qudiemna fil-qasam tal-saħħa u tal-ambjent Nirringrazzja l-Kommissjoni tal għallu illi taħt l-ewwel pilastru se jippruvaw kemm jista' jkun jattiraw iż-żgħażagħ fil-qasam tal-bedja għaliex iridu niżguraw li kundizzjonijiet ikunu tajbin biżejjed biex jattirawhom liż-żgħażagħ. Dak li rridu nagħmlu huwa li ninkludu ħaddiema ġodda fil-bedja x'dan se jgarantixxu l-produzzjoni ta' għada rajna illi huma dawk il-pajjiżi li appoġġaw il-bidja il-bdewa żgħażagħ tagħhom illi jaraw li territorju tagħhom ikun imħarra u din hija xi ħaġa importanti ħafna l-Ewropa ma nistgħux eh, nibqgħu lura ma nistgħux inħallu dawn l-affarijiet fil l-istati membri biss. Grazzi ħafna. Sur President, jiena ma jisimniex Tattarella, jisimni Tarabella, ma ma jimpurtax, mussan irrabja. Point of order uh, dwar il uh, dwar l-atteġġament tal-presidenza eh, Ungheriża li f'mumenti kraħ bħal dan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 Niskuża ruħi tal-li għamil zbal eh, bismek għadni nasal. Jajt il-President. Issa, issur Rossi. Laqqas, mux jgħataw. il pakku għal istrument fondamentali għall-agrikoltura tal-Ewropa u għall-Unjoni Ewropea. Il-punti importanti ta' dan il-rapport huwa li hija bazata fuq id-disponibilità ta' finanzi u jkun hemm kriterji ġodda ta' kif jitqasmu l-flus, nabbandonaw il-kriterji storiċi bħala mezz kif jiġu distribuiti il-pagamenti diretti nissemplifikaw il-mod kif isir dan il-ħlas, jiġifieri dan pagamenti diretti huma biss għall bdewa attivi għaliex huma dawk li iħarsu il territorju u mhux l-spekulaturi punti ħor li huwa importanti jirrigwarda l-iżvilupp rurali li nużaw il-potenzjal naturali u man kollu unħarsu koll zoni montanjużi il-pak il-ġdida fost il-lanijiet taħħa trid tinkludi il- bdewa żgħar finanzjament immirat u jnaqsu il pisijiet tal-burokrazija. Niskuża ruħi għax hemm 20 persuna li jadi l-ora nervo li dorfmen għal-minuta. Herr Kommissar. Sur President, Aziz Kommissarju, Aziz kollegi, aħna nafu li permezz ta' dan ir-rapport aħna mixin federazzjoni tajba fil-kuntest tal-pakku naħseb li hemm bżonn li jkollna ġustifikazzjoni effiċenti iva għal din il-politika. Jiena naħseb li it-qassim ta' dan il-ħlas għandu jkun iktar ġust, bla dubju xejn, u naħseb li wasal il-waqt issa illi nagħtu sinjal storiku issa li wasalna f'dan il-perjodu. Jiena naħseb li naturalment irridu naraw li l-flus jitqasmu tajjeb bejn l-istati membri iżda anke l-mod ta' kif jitqasmu fuq bażi individwali fuq il-bażi tal-istati membri din ukoll irid ikun hemm tqassim ġust ġustizzja bej il-kumpaniji ikbar mqablin ma dawk iżgħar aħna nafu li snin saħelna nirċivu rapporti dwar dan iżda illa ma nismaw xaħġa dwar dan nixtieq nkun naf fil-kummissjoni x'taħseb dwar dan Köszönjük szépen. Domnule komisár, eh, Grazie. Mela wara dan id debattitu ta' aktar minn sija fuq ir-rapport ta' Sir Dess jiena ottimist ħafna. Mhux biss eh, dwar il-vot illi se jkollna għada vot illi kifat fl-introduzzjoni tiegħi huwa simili ħafna għal dak illi proponiet il-Kummissjoni fl-aħħar tas sena li għaddiet. Imma jien ottimist ukoll anke għal futur tal-PAK Jena nishti intenni un saħħa hawnhekk kif għamilt fl-introduzzjoni tiegħi jiena se nibqa' fidil u lejali għal prinċipju li hemm bżonn li jkun hemm bilanċ komplementarjetà bejn iż-żewġ pilastri tal-pak u li l-pak ta' għada trid it-som it-tieni pilastru pilastru li jibqa b'saħħtu għaliex għandna ħafna ambizzjonijiet għal dan il-pilastru f'dak li għandu x'jaqsam l-ekwilibrju tat territorji tagħna, kwistjonijiet ambjentali, il-bdewa żgħażagħ, l-impriżi agrikoli żgħar, is-swieq lokali u l-iżvilupp ta' żoni rurali. Nixtieq nassigurakom milli jiena il-President Barroso u l-Kommissjoni għat importanza kbira li t-tieni pilastru li dan it-tieni pilastru mhux Eh, sejbati mid-diskussjonijiet fuq il-budget tal-pak fil-ġejjeni jina għannom u kol, naqbel u kol, u naf li għandil appoċ ta' Sur Barroso fuq dan il-punt, un bat jina ma nishtiex u laqas il-Kommissjoni fil-komunikazzjoni tagħha ma mleċ kontradizzjoni bejn il-sigurtà ta' li kelliwa il-qalba il qalba tal pak u il-kwistjonijiet ambientali il-proposti il-proposta li jkun hemm bilanċ fil-prassi agrikoli sabiex ikun hemm bilanċ bejn l-ambizzjonijiet ta' kompetittività ekonomika u dik illi aħna nżommu il-kapaċitajiet ta' reġenerazzjoni ta' rizorsi naturali għaliex ma nafx kif jista' jkun agrikoltura kompetittiva fuq meta ta' żmien medja u twila jekk ma nagħmlux attenti ma noqgħodux attenti għar rizorsi naturali imma rridu nsibu ekwilibru għawnek u ma nistox natu iktar importanza lil waħda mill kwistjonijiet iktar mill-oħra, dik tal-sigurta tal-ikel u dik tal-ambjent. Umbat, iktar eh, eh, pak li tkun iktar immirata, imma naħseb li l-persuna illi semmit dan il-punt madu xawnek maħna Iva, aħna rridu illi il-nasi diretti jkunu iktar immirati u naħseb li dak li qed jipproponi s surdess fir-rapport tiegħu jaqbel ħafna ma dak illi tixtieq tipproponi il-Kummissjoni fil-proposta leġislattiva tagħha dwar il-kriżi se jkun hemm miżuri sabiex f'każ ta' kriżi nkunu nistgħu niffaċċawhom kriżijiet fis-suq, kriżijiet tas-saħħa, kriżijiet li għandhom xaqsmu mal-bidla fil-klima aħna se nipproponu strumenti ta' dan it-tip jiena nirringrazzja wkoll lill parlament għall appoġġ illi qed jagħti għal dan il-lan, lan illi l-bdiewa tagħna serħu moħħom sabiex fil ġejjeni ma jkollhomx ma jkollomx inkwiet fuq dan il-punt. Issa, għal darboħra jiena nishtiq najt li dwar il-vota da jena ottimist u eh, naħseb li rapport ta' Surdes huwa wieħed eċċellenti. Il-Kummissjoni se terġa' tkun hawnhekk f'Ottubru meta tippreżenta l-pakkett leġislattiv tagħha se terġa' issibu f'dawn il-proposti leġislattivi l-elementi essenzjali ta' dan ir-rapport.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 Sur President, eżis kollegi, jena nishtiq ringrazzakom ta' din diskussjoni daqshekk intensiva u nixtieq nirringrazzja tal-appoġġ li tajtuni. Aziz Kummissarju, aħna verament eh, qegħdin nistennew bil-ħerqa eh, il-kontribut tagħkom f'Ottubru u nittamaw li konna kooperazzjoni tajba bejnietna. Naturalment is-settur agrikolu huwa pożittiv ħafna, jittina ħafna vantaġġi qed jitma l-iktar minn 500 miljun persuna u aħna rridu naraw ukoll li f'dan il-qasam aħna għandna l-iktar qasam importanti anke fuq bosta livelli. Għad raġuni jien ma nistax nifhem li l-President Barroso qiegħed jitkellem fuq tnaqqis għall politika agrikola komuni minħabba li waħda mill-għanijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 huwa importanti li aħna eh, nappoġġaw il-bdiema tagħna. Jekk 50 miljun bidwi qiegħed jipprovdi qiegħdin jipprovdu ikkel għal 500 miljun persuna aħna nafu illi rridu nappoġġawhom lil dawn il bdiema Jiena rrid nisaq fuq il-fatt illi llum aħna smajna ħafna drabi li minn dan ir-rapport Fil-fatt kien hemm affarijiet li kienu esklużi jiena ili naħdem fil-qasam politiku naf eżattament għalfejn ktibt ir-rapport b'dan il-mod. Jiena ktibt dan ir-rapport kif qed taqraw illum minħabba li jiena kont lest li dejjem nilħu kompromess u għal din raġuni anke f'dak li għandu xi qasam il-bastoqs ma' ewlenin aħna provajna nagħmlu minn kollox sabiex ikunu stabiliti tajjeb fuq kompromess. Jiena nixtieq illi nuru illi aħna nridu nibatu sinjal illi dawn huma l-iktar punti importanti ġifieri li aħna rridu nappoġġaw il-bdiewa tagħna ħalli niggarantixxu li huma jkollhom ġejjin u nixtiequ lill proposti leġislattivi fil-fatt sur kummissarju nkunu nistgħu diskutuhom magħkom ħalli aħna nkunu nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna u żgur li forsi hawnhekk fil-Parlament